niffaċilitaw l-implementazzjoni tal-regoli Ewropej tagħna f'dan il-qasam. Grazzi ħafna dan id-dibattitu issa nistgħu nagħlquh nkomplu bil-punti l-oħrajn konna votazzjoni dwar dan is-suġġett ta' dafna f'sinar. Issa ngħaddu għall punt li jmiss li huwa dwar il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mawritanja. Grazzi ħafna Iva, Sur President, fil-fatt dan il-ftim ħajtu fissa fis-sena fl-ewwel tal-linju 2012 u mħabba li dan huwa ftehim importanti ħafna l-Kummissjoni diġà talbet għall-mandat sabiex tinnegozja bil-ġdid dan il-ftehim. Din dan il-mandat qed ikun analizza din it-talba l-mandat ġdid minħa tal-Kunsill u ħajtuhom risposta. Aħna diġà edna illi għanna l-intenzjoni li fil-fat nisplojtaw il-possibiltajiet li qed jofrunna trattat kif ukoll il-qafas interistituzzjonali il-ftehim interistituzzjonali wkoll ġifri aħna ma nistawx fil-fatt namlu negozjati mingħajr ma nkunu fuq l-istess livell ma nkunsil naħseb li rjanna nkunu involuti fil f'dan il-proċett minn mintu l-mandat ta' negozjati jkun approvat. U um, aħna din nippruvaw nżommu l-Mauritania ġurnata minħabba illi hawnhekk għedin nitkellmu wkoll fuq mistoqsija ra li tista' l-informazzjoni li għandna bżonn fuq negozjati li ġejjin. U anka ħalli konna riżoluzzjoni li tista' tesprimi permess taħħa ħna nistgħu nesprimu tħassib tagħna dwar ir-relazzjoni tagħna mal-Mawritanja. Il-ftejim mal-Mauritania huwa importanti ħafna kemm mal-Mauritania kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Dan il-ftejim jista' jfisser ta' 29% iktar ta' tħula l-budget nazzjonali u f'dak li għandu xaqsab l-Unjoni Ewropea dan huwa wieħed mill-tlet ftejim li diġa' hija huwa fisseħ u dan ifisser li hemm tliet tipi ta' sajt li huwa importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea. Ftejim ta' dan it-tip u ta' importanza bħal din wassalna sabiex aħna nirresqu numru ta' proposti li ħajkunu riflessi fil- proposta ta' kompromess li ħatkun analizzata mill gruppi politiċi fil-jiem li ġejjin. U eh, hemm numru ta' tħassib li fil-fatt huma dwar il-mod ta' kif bħalissa jaħdem il-protokoll. Nixtieq l-ewwel qabel kollox insemmi kemm huwa importanti li aħna fil-fatt minnaħa tal-Parlament naraw illi il-finanzjament qed jintuża tajjeb. Minħabba li dan huwa settur importanti ħafna u nafu li rridu nagħmlu ġestjoni tajba tas-settur tas-sajt fil-Mawritania, speċjalment meta aħna din nippruvaw naslu għal politika tas-sajt li tkun sostenibbli. Aparti minn hekk naħseb illi importanti li nsaħħu l-wol tal- kumitat Ċjentifiku konġunt minħabba li dan jista' jwassal għal rakkomandazzjonijiet importanti ħafna dwar l-istadju bioloġiku tal-ħut fl-ibħra tagħna u anke fl ipra tal-Mauritania. Importanti ħafna li aħna nifhmu eżattament kemm qed jinqabdu ħut minn operaturi li huma mhumiex fil-materjal tal-ftehim u li jistadu fl-istess sipra u aħna nix nkunu nafu x'tista' toffri l mawrita f'dak li għandu x'aqsam sajt lill-Unjoni Ewropea. Hemm tħassib ukoll li l-opportunitajiet u dawn in-negozjaturi li qed jinnegozjaw l-opportunitajiet tas-sajt għandhom jiffukaw fuq il-ħtiġijiet minflok ma naqaw tentazzjoni li forsi naslu għas-sajt li mhuwiex daqshekk meħtieġ. Issa dwar negozjati tal-opportunitajiet tas sajt aħna rridu ninnegozzjaw ukoll mezzi tekniċi ta' kull tip ta' sajt ħalibek innaqsu din nuqqas ta' konsistenza fil-fatt. Hemm din il-ħtieġa li aħna niċċaraw il-mod ta' kif il-Mawritanja qegħdin jużaw dawn il-kapitli li huma marbuta mal-kontroll fil-protokoll stess. U hemm ukoll preferenza għal metodi alternativi li jistgħu jintużaw. Par per eżempju, kemm huwa importanti li ż-żewġ naħat jirrispettaw dan il-ftehim dwar kif għandu jkun tkun għandha tkun solvuta problema. U l-Kommissjoni aħna bħala negozjatur ħanitolbu għasabiex sabiex tqis dawn it-ħassibiet li għadni kemm semmejt illi ħajkunu wkoll inklużi fir-riżoluzzjoni li ħatkun adottata fis-sezzjoni plenarja li jmiss. Aħna rridu noqogħdu attenti ħafna għal dak li qed jiġi f'dan il-qasam min-naħa tal-istituzzjoni tagħna. Ningrazzjak issa Sinjura Damanaki kieġbok. Grazzi ħafna Sur President, jena nixtieq ningrazzja is-Sinjura Fraga li hija wkoll il-President tal-Kumitat tas-Sajt u tal-Parlament u jiena nixtieq ngħid li verament jiena kuntenta u ferħana bil-parteċipazzjoni tal-Parlament f'dawn il-proċeduri. Aħna naqblu mal-Kumitat f'dak l-għandu x'jassam tħassib li għandu u issa nixtieq ngħidilkom daqsxejn informazzjoni dwar in-negozjati u l-ftehim li aħna għandna mal-Mawritanja dan il-ftehim għandu lan li iħares il-stoks tal-ħut fl-ippra tal-Mauritania rridu nkomplu nġildu kontra s-sajt illegali ħalli bekk nkomplu nipromuovu l-infrastrutturi tal partijiet kif ukoll it-tisħiħ tal-ambjent maritmu. Aħna din nippruvaw ukoll naraw l-ammont ta' nirregolaw ukoll l-ammont ta' flus illi għandhom jitħallsu minn l-operaturi u dawn stidu diġazda xorta waħda għadhem problemi. Aħna din nippruvaw naraw kif nistgħu nsolvu dawn il-problemi bl-aħjar mod. Jiena naqbel ma' Sinjura Rada f'dan. l ftejim mal mauritania fil-fatt sar wieħed mill-iktar importanti f'termini finanzjari u l-iktar ftejim importanti f'dan il-qasam minn dawn it-tlieta li għandna fis-seħħ. Għadin raġuni aħna Minna tagħna din nippruvaw nintroduċu l-element ta' kondizzjonalità li huwa marbut ma' dan l-element ta' appoġġ fil-protokoll il-ġdid dan jista' jseħħ permezz ta' decoupling ta' il tal-ħlas ta' ċertu ħlas partikolari u tal-ħlas li qed jingħata f'dan is-settur ħallibek aħna nkunu nistgħu nirħdu reazzjoni ħafna ħjar u ktar tom malajr dak li għandu xaqsam tal-palla appoġġ u dwar il-ħlas tal-aċċess għal dawn il-presa biex wieħed jidħol jistad f'dan il-baħar ħankompli jkun irregolat minħabba li aħna ma nixtiequx naqqas ntelfu is saj ta' dawn il-bastimenti li din diġà din jistadu skont ir-regoli għandna bħalissa. Nafu iżda li fis-sena 2010 kien hemm livell baxx ħafna tal-implementazzjoni tal- ta' din miżura kienet nejvu 50% biss ta' implementazzjoni da kienet minħabba il-problem li kien hemm minnaħa tal-Mauritania u l-ġimgħa s sena li għaddiet fil-fatt tittieħed deċiżjoni sabiex dan il-ħlas tal-appoġġ settorjali ħajnqasam fit tnejn. Il-Kummissjoni wkoll zammet 9 miljun euro minn 18 miljun euro sakemm ma wasalna għal absorption iktar olja. U lan li aħna qegħdin nippruvaw intejbu sitwazzjoni aħna introduċejna il-mekkanizmu CAS bħala miżura temporanja. Din il-miżura ħat taħdem fl-ewwel semestru tas-sena 2011 u l-fatt li aħna qegħdin nistabbilixxu dan il- kont speċjali dan jista' jwassal għal garanzija tal-fondi u bekk jirreferi b'mod dirett għall appoġġ settorjali dan huwa dak li aħna nixtiequ issa. Il-protokoll ġdid wara l-ewwel ta' wissu tas-sena 2012 ħajibda jqis ukoll il-riforma tal-politika komuni tas-sajt ħalli il-mandat tan-negozjati ħajkollu fih ukoll klawżola ta' drittijiet tal-bnidem għall-ewwel darba aħna ħan nittamaw illi l-Kunsil jista' jappoġġa u japprova dan il-mandat il-ġdid il-ġimgħa d-dieħla u f'dak li għandu x'jaqsam idħul fis-seħħ tar-regolament il-ġdid tagħna aħna kkoperajna mill-qrib mal-awtoritajiet ta' kontroll tal-Mawritanja. Aħna qegħdin nippruvaw niżguraw li jkun hemm konservazzjoni kif ukoll miżuri ta' ġestjoni illi jaħdmu favur dan ir-regolament li diġajet fis-seħ. Il-bidliet illi kienu introdotti sena li għaddiet huma skont il-pjantazzjoni tal ipra tal tal mawritanja U aħna din nippruvaw nsaħħu wkoll kumpaniji konġunti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mawritanja u li aħna nidentifikaw l-iktar metodi effettivi ta' sħobija bej settur privat u pubbliku. Ringrazzjak, Sir President. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la... Grazie ħafna, Sir President. Sir President, Kommissarju, kollegi, skont l-artiklu 281 tal-artiklu 10 tal tat-Trattat tal-Lisbona l-Unjoni Ewropea għandha tagħti l-assent tagħha għal ftehim negozjat mill-Kommissjoni. Il-ftehim tal-Mauritius għandu jiġu imġedis issa dan il-ftehim fih l-ola appoġġ finanzjarju moti mill-Unjoni Ewropea u anki it-tunnaġġ fi rigward tal ta' 900,000 għatem xie kwestjonijiet li jridu jiġi solvuti il-Komitat tas-Sajt Mar Maritania u jaf il-problemi involuti kif taf inti u kol, komissarju. Hemm kwistjonijiet li għandhom xaqsu ma' sajt f'nakxot u l-autoritajiet ta' Mauritani zammaw xi bastimenti il-sistema satellita tintuża mill-autoritajiet tagħhom u dinat tfisser li tkun il-situazzjoni hija anke jżid diffiċli għal min assident tal-bastimenti l-ola miżata hija olja wisq eh, Rigward tal-opportunitajiet tas-sajt um, ehm, illi eh, jistaw jizaw um, ehm, il-flotot tas-sajt eh, ibatu mid diskriminazzjonijiet kontrihom għandna nieħdu konsiderazzjoni il-Ċiniżi f'dan is-settur. Iċ-Ċiniżi huma involuti fil-venturi konġunti taħt il-baħru taħt il-bandira tagħhom. Memx kontrolli tas-saħħa rigward tas-sajt jew l-effetti fuq il-libħra tagħhom iċ-Ċiniżi dan is-sajt għandu jiġi regolat fl-interess tal- tas-sidin ehm, tal-bastimenti tas-sajt li huma Ewropej. Għandna bżonn illi nitlu fiftehim u l-Kumitat dwar is-sajt għandu jkun involut. Wow, edin fi Strasburg fejn għanna nibqaw, Sir President. Grazzi. Għanna z-żewġ eh, kmamar fil-fat. Sir Hassan, sekjoġbok. Kommissarju kollegi, l-inizjattiva ta' soċjalisti fil-gwart tal-Maritania għandha twaqqaf għanda il-lakuna li hemm taħt il-Trattat ta' Lisbona għandha rwol ċar ta' kodeċiżjoni mal-Parlament um, f'rigward tal-kodeċiżjoni. Il-Parlament huwa mitlub jirratifika il-ftehim f'rigward tas sajt ukoll. Iżda dan ir-rwol ma jistax jiġi implementat mod tajjeb għajr jekk ikonna informazzjoni sħiħa u implementazzjoni sħiħa u negozjat u um, informazzjoni fil rigward tal-negozjati u jekk um, issa fil sfortunatament minkejja l-isforzi tal-Kommissjoni għanna problema il-Parlament jiġi mitlub jirratifika il ftejim li ilom eh, illi jisseħħu iżjed minn sena aħna m'aħniex qed niġu informati fil-gwad tal-progress tal-negozjati u dal-aħħar il-Parlament kellu problemi fil ta' aċċess għal dokumenti. Fil-gwad tal-implementazzjoni ta' ftejim ta' qabel. Hemm ħafna ftemiet eh, fil-gwad tas sajt illi għanna nbidluhom jew jiġu riveduti għanna bżonn nużaw il-prinċipju ehm, fejn ma nevitaw il-problemi għanna nizguraw beneficju reali għal dawk il-pajizi illi jett nitlu fiftejn maħħom għal Mauritania in partikolari għanna problema u l-ennija fil-gwad tas sajt u l-użu ħażin tal-irkabtu u koll. U jiena nħoss illi għanna bżon nizguraw illi ikonna ftejim aħjar fil-Parlament stess fil rigward tal-Mauritania u niżguraw li dana jidħol fis-seħ. Grazzi. Grazzi, Sur President, grazzi l-Kommissarju għall-introduzzjoni jiena kelli opportunità li mur Maritania sena l-oħra u rajt bajnejja dak li kien ifisser il-ftejm li għanna għanna għandi najt li ehm, għatem ħafna sir taħt il-ftejm li għanna, specialment kiek tara kif qed jintefa il-flus ta' minna ħalla 75 miljon euro ehm, u il-valur ta' dan il-ftejm dan ifisser li terz mill-budget ta' Mauritania et eh, jintuż et jiġi mħallas minna stess dan iftejmu huwa sinifikanti ħafna mill-lat tagħna fl-2007 l-Komissjoni stess kienet suġġeriet li nabrogaw il ftejim għax ma kienx qed jagħtina l-valur miżjud li konna nistennieh. Issa jidher isu l-affarijiet inbidlu u għandna bżonn ta' ftehim bħal dan Zajjena Et ninkwieta fuq kif qed jintefaq il-flus u x'inhu huwa l-valur miżju tanna niddefinixxu kif jintefaq il-flus. Il-flus għandu jintefaq biex jappoġġa il-sajt lokali mill rajna miż-żjara tagħna is-sajjieda tal postess kienu qed jieħdu biss 18 miljun euro biss u l-biċċa kbira sejjer x'imkien ieħor. Bekk għandna aħna għandna l-aspettattivi tagħna dwar il- il-ftejm il-ġdid dan għandu jiġi valutat um, mod kaut il-Parlament Ewropew issa huwa involut um, bisħieħ fin-negozjati u, eh, u fil-firmar finali tal-ftej. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi eh, valut fin-negozjati iżek tħares lejn dak li qed jiġri għatem ħafna xi jsir speċjalment komissjoni kummissjoni Sinjura Lewa, jekk jogħġbok. Lovin. Grazzi ħafna sur President u Kommissjoni, kollegi, l ewwel net nixtieq eh, najt li ehm, aħna kontenti bil intenzjonijiet tal-Kommissjoni fil-linji gwida, ovvjament fil-gwad tal-konsekwenzi fil-ksur tal-drittijiet umani u tal-prinċipi demokratiċi din dan huwa eċċellenti, tisħiħ tad-dialogu fil tal-affarijiet settorjali biex nikkoraġixxu is-sajt lokali huwa ehm, bżon jusu kol, sfortunatament rajna mill-ftejim li għanna li dana qatt ma jkun il-kas. Umbat għanna l-access li għandu jiġu zgurat għal passimenti tal-Unjoni Ewropea, dana mhuwiex użat mil sajda fil-post. Nafu li l-istokijiet qed jiġu sfruttati wis u l-Unjoni u l-bastimenti mill-Ewropa qed ehm, jikkompetu ma' sajda fil-post naħseb li dan għandhom jitnaqsu fil-ftehim milli se jkollna u fil-gwar tal-pariri xjentifiċi taħt l-2010 il-grupp tal-ħidma tal-2010 ehm, iddeċidew li diversi ħejt bħal eh, eh, ħut bħal bħal l-inċova per eżempju qed jiġi um, sfruttat wis u fil id-demersali il-massa tnaqset b'75% fil-rigward tal-blata kontinentali mill-2007. Um, ehm, Il-Komissjoni qed eh, tistenna ssib fil tal-ħut li jibqa' fil-Mauritania u jiena qed nistenna li l-Unjoni Ewropea se toffri appoġġ settorjali lil Mauritania anki jekk il-possibilitajiet tas-sajt qed jitnaqsu ma nistawx um, ehm, nisfruttaw wis dawn l-ibħra. Nieħdu li nistgħu mill-frigwar tal-ħut u mbagħad nitilqu minn hemm. Is-Sur Ferri jkieġbok għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Sur President, Komissarju, il-komunità kella ftej mal-Maritania l-20 sena, l-15 sena kienem għan ċar fil-gwad tal-izvilup tas-sajt. Aħna tinħarsu lejn xkienu il-rizultati prattiċi tal-ftemit li kena e, dan is-settur f'Mauritania għadu uh, e, fi stat bikri u għanna zvilup eh, mux suffiċenti fil-gwar tal-sajt eh, eh, tal-ħut fil-font u anki fil-proċessar mannix protezzjoni fil-gwar tal-ħat għanna niproteġu il-fish farming u u dan il-kontrolli għat ma zviluppaw iżjed mill-li fuq il-karti, fuq il-karta bil-miktub fl-aħħar mill-aħħar għanna bżon ta' trasferiment tal-flus tal-flejjes dawn qed jisfruttaw dak li għandhom dawn il-pajjiżi fil-kwart tal-proċessar u l-beħ tal-ħut. Ġifir Maritania miex qed jirnexxilla tiżviluppa u anke biex ikolla iżjed indipendenza u sovranità tagħha. Huwa diffiċli li tifhem in-nuqqas ta' faċilitajiet bizzejiet eh, fil-gwar tal-ħat tal-ħut fis-600 eh, km tal-kosta hemmhekk. Fil-fatt dana jinħot f'portijiet f'pajjiżi oħra. Għalhekk ehm, għandna um, bżonn ninvolvu l autoritajt tal-Mauritania iżjed biex ikonna kooperazzjoni iżjed fil-gwar tal izvilup Is-Sinjura Petra Neves, għazoċ minuti kjoġbok. Grazzi ħafna, Kummissarju. Iftemiet ma' pajjiżi terzi għandhom jiżguraw bilanċ tajjeb bejn id-drittijiet ekonomiċi u l-sajt sostenibli u l-konservazzjoni. L-Unjoni Ewropea għandha tesport il-prassi tajba fil-gwar tas sajt barra l-ibħra tagħha stess. fil-gwar ta' Mauritania u ftejn ma' dan il-pajis dan huwa importanti biex toħloq ix-xogħol, tnaqqas il-faqar, tiżviluppa l-infrastruttura settorjali dawn huma l-għanijiet importanti. Iżda l-iżjed importanti huwa li tappoġġa s-sajt sostenibbli biex tiġġielet il-sajt tal-IUU. Mhuwiex biżejjed li l-bastimenti tas sajt tal-Unjoni Ewropea jirrispettaw l-ambjent u jobdu il-kodiċi tal-kondotta u essenzjali li l-istess prassi tiġi adottata minn kull min jaħdem fl-istess ehm, zona. Mauritania għandha titlob dan minn pajjiżi oħra fejn għandhom l-istess ftehim biex jirrispettaw l-istess obbligi tal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 kwistjoni ta' metodu u i li qed naħdmu għabbażi ta' mistaqsija orali eh, jew bil-fom. Eh, din għandha tkun dritt għal dan il-Parlament u rridu nispiċċaw din il-prattika hawnhekk u ma nistgħux naqgħu għall l-istrateġija li insegwu proċess ta' kodeċiżjoni. Kodeċiżjoni teżisti meta tikber fi stadji eh, ta' kumitati. Allura għanna dan id-dibattitu u dimna l-lum u trattat sa jibqa' miex il qoddim iżda rridu naħsbu daqxie dwar il-metodu. Rigward il-mertu ta' dil kwistjoni jiena naqbel ma' ħafna affarijiet li ntqalu mill kollegi tiegħi iżda rridu rridu naraw nuqqas ta' ftejmiet li saru eh, li mhumiex eh, ftejmiet ta' kummerċ hawnhekk fejn ma nistax nixtru ħud partikolari b'euro eh, il-kilo eh, fil-Mauritania. Rridu naraw l-sostenibilità rigward l-impatt tal-ekonomija ta' dawn il-pajjiżi, rridu naraw dawn l-affarijiet, rridu naraw kif jinbidlu l-impjiegi, ir-rati eh, tal-qatt, l-użu ta' dawn ir-riżorsi. M'għandix ikun skambju ta' kummerċ, irid ikun hemm ftehim ma' dana kollu. Grazzi ħafna Signor Andres Berina. Grazzi ħafna sur President. Hemm sena biss li baqgħet għal ftejm tal-Mauritania u issa qed nippreparaw ftejm ġdid. U rridu nassiguraw li eh, dan huwa instrument tajjeb mal-Mauritania li ħan użaw hawnhekk eh, li eh, huwa eh, favur il-politiki tagħna tas-sajt. Hawnhekk eh, f'pajjiżhom fil mauretanja eh, settur ta' sajt jħares 19% tal-ekonomija hemmhekk u din hija importanti ħafna rridu nassiguraw li s-sajt irid ikun sostenibbli hawnhekk qed nitkellmu dwar sajt illegali u rridu nissiguraw eh, jew ninkoraġixxu kumitat xjentifiku biex joħroġ b'aktar riżorsi biex naraw x'tip ta' ħut qed jistat hemmhekk u rridu mm, ħarsu lejn is-sigurtà il-Kummissjoni semmiet il-kapacità hawnhekk fejn hemm bżonn ta' kapacità amministrativa li għandha titħejja minn ħadd tal-Mawretanja biex ikun hemm ftejmiet ukoll oħra mal-Unjoni Ewropea. Rridu nassiguraw li san nassistu l mauretania u ninkoraġixxuha biex ikun hemm klawżula ta' demokratika u nħejju eh, ninkoraġixxu aktar demokrazija u ftejmiet bħal dawn huma wkoll strument biex inkabru l-demokrazija f'dan il-pajzi. Grazzi ħafna il-President Sur Sanchez, presedo. Sur President, Kummissarju, Jina impressionati li l-Kommissjoni eh, appellata l-mandat biex nerġaw eh, nresqu dan il mandat dan, dan il-ftejim mal mauritania biex jieħu post il-ftejim kurrenti mill-31 eh, ta' jannar tal-2012. Dan il-proċess li tisir fi spirtu ta' kooperazzjoni istituzzjonali u għalhekk iridu naraw il-saħħa differenti li għandhom l-istituzzjonijiet taħt il-Trattat ta' Lisbona eh, bbażat fuq l-status quo hawnhekk mm, dan irid ħares li sostenibilità tal-flotot u attivitajiet eh, tas-sajt Ewropej u jkun hemm kumpens mill-UE Eh, u koll jassista l-izvilup tal-flotot marittimi eh, tas-sajt tal-Mauretania u din hija xi ħaġa li għandha saħħaħ il-liġi internazzjonali u rispetta drittijiet tal-bniedem. Il-kumpens bħalissa eh, jirrifletti terz mill-budget tal-Marok għalhekk huwa importanti li għandna nassistu il-Mauretania bl-istess mod u nejnuhom li jiġġieldu is-sajt Eh, eh, kontra s-sajt illegali. U nkomplu eh, nsaħħu s-sigurta fl-ibra, grazzi. Minuta l-Sur Vawensa. Grazzi ħafna, Sur President, il-Kummissjoni. Il-flotta tal-UE storikament kienet prezenti fil-ibra tal-Mauretania Dan ifisser li hemm relazzjoni stabbilita bejn l-UE u l-Afrika tal-Punent. Dan iżomm impjiegi fir-reġjun u fl-Ewropa wkoll dan huwa mezz kif nistgħu nresqu eh, l-Afrika eh, tal-punent lejn l-standards Ewropej. U l-ftejim eh, tas sajt ma' pajjiżi terzi u kol dwar il-flotot pelagiċi Irridu nħarsu lejhom mhux biss mill-perspettiva ta' dawk il-flotta, imma dinja dawn huma sors ta' riżorsi għal proċessa għal industri tal-proċessar u li wkoll jipprovdu benefiċċju eh, għal pajjiżi tagħna eh, u dawn huma fl-interessi tal-Unjoni Ewropea. Hemm vantaġġi għal żewġ naħat. L-aspetti tekniċi tal-protokoll ġi rispettat eh, u għandu jiġi rispettat fl-Ewropa, fil-Mawretanja u fil reġjun ukoll Issa is-sur Balzajt il-President. Grazzi ħafna, Sur President, nafu li dan il-ftejm li raġaġġetet ma'mlu Ritanja huwa ta' importanza partikolari daqse kbira minħabba li aħna nafu illi għadin nitrattaw f'żona sensittiva ħafna, zona illi qed terġa' tpoġġi fil-lenti ta' kulħadd fil-lenti politika l-Afrika tal-punent. Importanti ħafna li aħna naraw li l-ftejn tagħna jkun ibbażat fuq prinċipji ekoloġiċi u l-iżvilupp naturalment jitqis iżda naraw kemm huwa importanti il dan il-ftehim għall-iżvilupp tas-settur miż-żewġ naħat, però aħna nafu illi importanti li l-prinċipju ekoloġiku jkun mħares u naraw li permezz dan il ftejim aħna dejjem naslu l-iktar demokrazija kif ukoll ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem anke fil mauritania u ma nistax naċċettaw li kollha l-istess problemi kif li kif jidru wkoll fil-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent. Ningrazzjak. Ta' tramuntana skużawni, ningrazzjak. I would like to thank everybody Nixtieq nirringrazzja l kulħadd tal-interventi u nixtieq nisħaq b'mod ċar li jiena nilqa bisħieħ l-involviment tal-Parlament fin-negozjati għal dan il-ftejim u l-ftejmiet oħra ukoll. Nixtieq infakkarkom ukoll li għandna ftejim għafas ġdid mal-parlament dwar id dettalji ta' dan l-involviment Uridu nrispettawh. dan il-qafas hawnhekk qed hawnhekk biex niffaċilita l-informazzjoni tagħkom, l-involviment tagħkom f'kull mod li nista' b'mod kif nistgħu ntejbu l-affarijiet jiena qed hawnhekk biex nikkooperaw dinja dwar il-proċedura u l-metodu bħalma semmejtu intom diġà. Issa rigward is-sustanza. Għandna bżonn mod bilanċjat biex nindirizzaw din il-kwistjoni minħabba l-importanza kbira ta' dan il-pajis minħabba l-evoluzzjonijiet illi qed naraw issa l-iżviluppi. Allura għandna bżonn bilanċ bejn ir-riżorsi u l-prodotti li minn hemm kif ukoll l-interessi tal-bastimenti tagħna. Aħna nixtiequ niffaċilitaw xogħol għall-bastimenti tagħna biex ikun hemm ġustizzja li jom ukoll għall bastimenti tagħna għaliex aħna ma konniex l-unika bastimenti illi kienu preżenti f'dawk l-ibħra. Hemm ħafna pajjiżi oħra li kienu qed jintervjenu. U rridu noqogħdu attenti li nassiguraw eh, bilanċ u ġustizzja għall bastimenti oħra wkoll. Ridu nibqaw konxi iżda għall-infiq tal-ċittadini li ħalsu taxxa. U nifhem li rridu nagħmlu aktar biex nassiguraw li l-flus li aħna nagħtu immorru wkoll għal beneficjarji nifisom dawn għandhom influenza kbira, influenza xirqa għal proċeduri kollha illi dan il-pajjiż għandu bżonn biex jitjieb. Dan huwa l-mod kif aħna nindirizzaw dil kwistjoni delikata. Iżda għandna bżonn aktar pariri xjentifiċi u pariri konkreti u informazzjoni konkreta sabiex nassessjaw il-pożizzjoni tagħna hemmhekk. Allura li se nagħmlu hemmhekk u illi niltaqgħu fil-Kunsill il-ġimgħa d-dieħla u nipprovaw niksbu l-ewwel mandat għal dawn il-negozjazzjonijiet Mbagħad ikonna bażi konkreta u fil-kumitat tas-sajt biex nilqu aktar ftejmiet. Iżda nixtieq ngħid li jekk intom għandkom f'moħħkom li dan il-protokoll l ġdid se jinkludi klawzula umanitarja, klawzula ta' drittijiet tal-bniedem, din se tkun sitwazzjoni fejn aħna nirbħu anka għal Mauretania Eh, f'dan il-ftejn. Grazzi. Grazzi s-Kommissjoni, grazzi eh, il-membri delegati, il-membri parlamentari, dan eh, il-debattitu huwa malu issa nimxu għal punt li jmiss li huwa l-strateġija eh, ta' sajt għall-Atlantiku.